Amerika. U nisejjaħ l-ewwel is-Sur Schluter bħala awtur ta' din ir-riżoluzzjoni jekk jogħġbok. Inti ofta vi kan stå här i kammaren och glädjas över att Grazie president. Il-fatt li l-gwerra ta' Sri Lanka spiċċat ma jfissirx li eh, memx problemi anke fir rigward it-Tamil Kien hemm problemi oħrajn fl-2010 pereżempju twaqfet kummissjoni għal rikonċiljazzjoni fil-pajjiż. seħħu ħafna affarijiet minn dak iż-żmien l-hawn u barra minn hekk kien hemm ukoll kummissjoni fuq in-nies li ebu li twaqfet. Anke fir-rigward il-żona ta' tramuntana tal-pajjiż. Però dan il-qafas qed jiġi qisu minsi għaliex Fl-istess ħin qed naraw li tiseħħu konfletti u attakki eh, sesswali u nkella tiddidiet kontra il-stat ta' dritt, kontra l-istituzzjonijiet, eccetera. U l-iktar ħaġa kera hija li l-iktar nis vulnerabli qed jintlaqtu minn dawn l-affarijiet, għalhekk importanti ħafna li Sri Lanka jaffronta dawn il-problemi u minnu fih jintroduċi kummissjoni ta' inkjesta li tkun tista' tippermetti li dawk li huma ħatja għar reati tal-gwerra miż-żewġ naħat tal-konflitt ikunu jistgħu jitresqu qudiem it-tribunal jew nkella qudiem il-qorti għal ġustizzja. Ħajkun hemm rapport fil-ġnus maquda f'Marzu u għalhekk hemm bżonn iddeċidu qabel dan iseħħ għaliex inkella ġnus maquda ikun jistgħu waqfu l-kumitat tankjesta tagħhom u aħna ma nkunux involuti. Għaldaqstant irridu nitolbu dawk li huma ħatja jagħtu rendikont ta' milhom rridu nitolbu li min għamel dawn il-vjolenzi nisimgħuhom bħala xieda biex bekk ikun iktar faċli dak li jkun jista' jimxi l qoddim issa u jinsa l-passat. Hekk irridu fi Sri Lanka u dan ikun jista' jwitti triq lejn futur aħjar. Grazzi. Vielen tanka kollegi Kollege